Presidente. El presidente. Señorías, vamos a iniciar el voto. Signori, nibdow eh, sessione dal votazioni. Jekk jaġobkom, hudu postkom. Niftħu din sessjoni tal-votazzjonijiet iżda qabel għandi avviż ta' dija, sur x'namel ta' menx namel. Nar l-24 ta' novembru li għadda, mietu 112 il-persuna f'nirin terribli li kienem fil-fabrika tal-ħwejjeġ f'Daka, fil-kapitali ta' Bangladesh. Il-fatt li ma kienem lebda ħruġ ta' emerġenza, ma kienx hemm eh, prekawzjonijiet ta' sigurtà adegwati u l-fatt li t tessuti li kien hemm preżenti kienu faċilment jieħdu n-nar kontribuxxew għal din it-traġedja infernali. Ovvjament dan wasal għar-rabja pubblika u minħabba dan id-diżastru, kwistjoni komplet tiskala, ħafna nies ħarġu jipprotestaw fit-toroq f'daka biex jitolbu għal aktar protezzjoni. Mittel fruħ, attendow il-funerali u aħna bħala Parlament Ewropew ma nistgħux ovvjament nagħlqu għajnejna qudiem din it-traġedja. Fil-Bangladesh hemm iktar minn 4000 fabrika tal-ħwejjeġ li minnhom ħafna minnhom m'għandhomx miżura ta' sikurtà xirqa. Il-maġġor parti tal-esportazzjonijiet jaslu fl-Unjoni Ewropea u imbagħad ukoll fl-Istati Uniti u ta' sikwit dawn huma prodotti esportati lil ditti kbar u magħrufin ferm. Il-Parlament Ewropew iħoss li huwa importanti li jkun hemm segwitu għal din it-traġedja, nsegbu mill-qrib il-kondizjonijiet ta' xogħol ġenerali tal-Bangladesh u l-Parlament ħossu wkoll li importanti nanalizzaw l-implikazzjonijiet fuq il-ftejmit kummerċali futuri. Għalhekk flok nindirizzaw din il-kwistjoni bħala urġenza bħalma kien imbassar għal din il-ġimgħa. Il-konferenza tal-Presidenti il-ħamis li għadda ddeċidiet li l-Parlament Ewropew ħajamel dibattitu sħiħ matul il-plenarja ta' jannar bistqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni wkoll. Fisem il-Parlament Ewropew u fisimkom il-koll nixtieq nesprimi il-kondoljenzi sunċiri tiegħi lill-familji tal-vitmi u nittamaw ukoll li dawk l-indarbu ikollhom fejqan sħiħu ta' malajr. Fil-laqa ta' 22 ta' novembru nkompli għalla visiħor 22 ta' novembru tal-2012 il-konferenza tal-presidenti adottat rakkomandazzjoni għal mandat tal-Kumitat Speċjali fuq il-Kriminalità Organizzata, l-Korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, il-krim. Bħalissa l-iskadenza hija l-31 ta' Marzu tal-2013. Il-proposta hija li jkun hemm estensjoni ta' dan sa 30 ta' Settembru 2013 skont ir-regola tal-184. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal din ir-rakkomandazzjoni, inqis din ir-rakkomandazzjoni tal-estensjoni tal-mandat bħala approvata. M'hemmx oġġezzjonijiet mela approvata sa 30 ta' Settembru 2013. Sur Tavares, President, fuq din l-estensjoni tal-mandat tal-Komitat Speċjali Krim,